a las explicaciones de voto. Spiegazzjoni tal-voti dwar rapport Morajes. Onorevoli Mastella. Ma jinsabx hawnhekk mela allura l-Onorevoli Hannan. Grazzi, Sur President. Mux l-ewwel darba f'din il-kamra jiena qed inħoss eh, jisi waqajt mill-ispazju, jisni eh, tħalt ċimkien illi wassanni fis-sebajnijiet, ninsabu f'dinja kontrollata mill-industrija ta' prezzijiet u politika ta' tħul, siħnijiet ta' xogħol ta' sussidji u kooperazzjoni li ma niprofittawx minnhom. Jiena qed naqra l-lista tal-voti illi votajna dwarha llum sussidji l sajr Mura ġewwa Slovenja, il-Heidelberger Drift Machine ġewwa Ġermanja, l-Vikel Polski ġewa Polonja u Arrogant Retail ġewwa Spanja, il-Komitat Valenzjana Textile ġewwa Spanja. Komitat Valenciana ġebla naturali Ispanja, li Ispanja, H. Segelski, Poznan Polonia. Aħna edina unnek naqbdu mal dawk l qegħdin jitilfu mhux ma dawk l edin jirbħu. Għaliex qed nagħmlu hekk għaliex l-Unjoni Ewropea hija issa mekkaniżmu għad distribuzzjoni mill-ġdid tal-ġid l gruppi ta' klijenti favorevoli taf sur Presidenti li dan ma jgħamil sens. Inti kont meċċej konservattiv ta' suċċess fil katalonja Tifhem l-importanza tal-nies liberi u swieq liberi u anke l-votanti tagħna il-flejjes qegħdin jispiċċaw u aħna wasanna fi żmien fil-metafora ta' George Orwell in-nies ser jibdlu il-sistema kif eh, żiemel jeħles mill-ordini li kollu. Grazzi Sur ħanan issa ser naddu għal rapport Griesbeck. Onorevoli Mokenajti. Grazzi, Sur President, illum il-Parlament Ewropew wera l-pożizzjoni b'saħħitha tiegħu biex huwa jieħu jagħmel pass il-qoddim f'dak li għandu x'jaqsam il-Kawkasi ta' naħat isfel. Dawn huma reġuni importanti għal pajjiż tiegħi, il pajjiżi il-Litwanja dejjem kellu rabti speċjali mal-Ġorġa. Aħna appoġġajna dan il-pajjiż fuq tid diffiċli tiegħu. U mhux biss fuq livell tal-istat. Soċjetà tagħna sprimiet appoġġ tagħha wkoll fil-konfront ta' dan il-pajjiż. Jiena nittam l-Unjoni Ewropea kollha tkun trid il ġorġa tissieħeb fil-familja Ewropea dan il-pajis qed jagħmel ħafna sforzi biex isir parti mill-Ewropa u aħna rridu napprezzaw dawn l-isforzi. Il-faċilitazzjoni tal-viża sejra tiżgura l-mobilità tal-persuni, kooperazzjoni tagħhom u l-rabtiet ekonomiċi u kulturali. Jiena nifra l-persuni tal-Ġorġa permessa din id-deċiżjoni li saret fil-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew bat messaċċar li huma mill-qwa fl-Ewropa. Grazzi. Issa dwar rapport Manescu l-Onorevoli Kalinowski. Grazie da sew, President. Aħna ma nistawx nippermettu għal-fondi, ammont kbir ta' fondi illi jiġu moħlija U għalhekk aħna rridu ntejbu l-amministrazzjoni ta' dawn il-fondi u l-mod kif dawn il-fondi jintefqu. Rridu ninvolvu l-gvernijiet lokali u dawn irid kollhom l-iktar ruol importanti jridu naraw għalhekk il-kooperazzjoni transkonfinali. Għalhekk aħna rridu nissemplifikaw il-proċeduri, rridu aktar fondi fil-qasam tal-edukazzjoni fl-istati membri individwali irdu nappoġġaw ukoll l-modernizzar u l-iżvilupp tas sistemi tal-IT, teknoloġija tal-informatika, biex kulħadd ikollu aċċess għall informazzjoni Grazzi l-Onorevoli Kalinowski, issa l-Onorevoli Pirillo. Grazzi. Grazzi President. Jina naqbel ma' rapporter illi aħna irridu navvanzaw f'direzzjoni ta' gvernanza fuq bosta livelli biex ninvolvu aħjar l-autoritajiet lokali fit-tifsira tal-politika tal-iżvilupp b'mod partikolari fl-osma illi għandhom lan tal-konverġenza. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nżidu l-abilità tagħhom illi huma jadattaw ruhom u jikompetu fis-swieq globali. Biex niksbu aktar effetti fil-politika tal-iżvilupp reġjonali, neħtieġu li ninvolvu aktar il-min jafsew l-art tiegħu, il-territorju tiegħu. Dan din hija rabta bejn il-gvernanza fuq bosta livell il-kohezjoni territorjali illi semmiet ir-rapporter. Biex nissemplifikaw il-liġijiet, inqas ma jkun hemm il-pressjoni mill-burokrazija aktar nkunu nistgħu naġlu u jkollna kwalità tajba tal-investi Ewropej biex ir-reġuni jkunu jistgħu jiżviluppaw. Hemm bżonn ta' aktar assistenza li tingħata mill-awtoritajiet ta' amministrazzjoni minn ħadar kommissjoni u dan wassal biex innaqsu kemm jista' jkun l-iżbalji li kien hemm fil-passat fil-kontrolli tal-ewwel livell. Grazzi. Grazzi sur Pirillo. Issa l-Onorevoli Messaros. Grazzi tassew. Grazzi Sur President. Il-politika reġjonali trid tkun waħda li wieħed ikun jista' jikkontrolla trid tkun effiċjenti biex tikkontribwixxi biex nagħmlu l-pożizzjoni soċjali ta' ċittadini Ewropea aktar sigura. Jiena appoġġaj din il-proposta. Dan għamiltu għaliex jidher illi kooperazzjoni reġjonali mill-qrib ser twassal biex l-istati membri tagħna jitkatru u għalhekk huwa importanti illi aħna nappellaw biex iċ-ċittadini tagħna jibbenefikaw mill-kooperazzjoni transkonfinali gvernanza fuq bosta livelli tista' tgħin lil persuni fis-settur pubbliku u privat, tista' tgħin liċ-ċittadini biex jissieħbu flimkien. U jaqdu l-forzi tagħhom importanti li involvu l-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-politika. Din il-ħaġa rridu nappoġġawha minħabba li bosta persuni huma involuti il-komunità lokali u l-livelli reġjonali. Dan jinkludi opportunità ma wkoll eh, nuqqas ta' ċertezza l-Unjoni Ewropea trid issib bilanċ bejn dawn it-tnejn, grazzi. Grazzi. L-Onorevoli kulla. Grazzi tassew. Grazzi ta' Sur President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Manescu ta' rapport eċċellenti tagħha. U importanti ħafna li meta nitkellmu dwar il-politika reġjonali aħna nitkellmu dwar il-gvernanza tajba il gvernanza tajba hija msejsa fuq il-ġustizzja. U dan rridu naraw bħala xi ħaġa illi ma nistawx naddu minnajra, ma nistawx noqogħdu nażlu bejn dawn l-affarijiet, irridu niżguraw illi l-istrumenti tal-politika reġjonali jintużaw u jsiru realtà. Jekk naraw il-kriterji illi li hemm ma rridux noqogħdu nitkellmu biss dwar il-GDP bħala kriterja sostenibbli. Għaliex mhix sostenibbli jekk aħna rridu ngħinu lil reġuni fl-Unjoni Ewropea għandna żoni illi mhux daqshekk popolati u żoni imbeda wkoll irridu nitkellmu dwar il-gvernanza ġusta. Grazzi l-onorevoli sadwar il-rapport Diaz Damer l-onorevoli Takol għal darbohra. Grazie President. Il-kustjonijiet tal-immigrazzjoni huma topiċi ħafna bħalissa fl-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa importanti immens li aħna nwaqfu netwerk bħal dan. Huwa importanti li aħna nisguraw illi kulħadd fl-Unjoni Ewropea jkollu l-istess bażi dan l-aħħar kien hemm każijiet ta' diqa fejn aħna ma rnexxinniex ma kenniex suċċess fir rigward tal-politika tal-immigrazzjoni qed naħseb nies li ġew hawnhekk fl-Ewropa għexu hawnhekk imma ma jħadnux id-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea jam sejsa fuq il-valuri fundamentali u aħna rridu niżguraw li aħna nħarsuhom id-drittijiet tal-bniedem, libertà tal-espressjoni stat ta' dritt. Dawn il-valuri kollha jridu jiġu protetti u żviluppati. Irrid ikun hemm netwerk ta' uffiċjali ta' kollegament tkun ikun hemm bażi etika meta aħna nitkellmu dwar politika tal-immigrazzjoni. L-immigrati jridu jintegraw, irridu jaċċettaw id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea meta jiddeċidu li jibdew jgħixu hawnhekk. Dwar ir-rapport Mathieu, l-Onorevoli Mastella se jinsab hawnhekk. Passamos al informe de signora señora Becerrilli. l Antoniacci bil-miktub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 dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni jiena nemmen illi din hija għodda ta' sew importanti u jiena nissimpatizza man nisa illi jiġu persegwitati jridu jitilqu u jeħtieġu protezzjoni tagħna. U għalhekk jiena jiddispjaċini ħafna illi dokument illi aħna votajna dwaru mhuwiex ibbażat fuq bażi legali affidabbli. Madana kollu jiena nemmen illi aħna għad nistgħu intejbu dan id-dokument biex aħna niksbu riżultati biex aħna nwettqu il-wediet illi t-test joffri. Iżda jinkelli nastjeni mill-vot. Grazzi l-Onorevoli Rodi. Kont qed infittxek fil-siġġu tiegħek imma ma rajtekx, allura issa tista' titkellem jgħid il-President. Grazzi tas-sewina xtaqt ngħid illi l-magna tal-vot tiegħi ma ħadmitx ma ħadmitx waqt il-votazzjoni dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni, iżda jien kieku konsern vota favur. Għaliex din hija kwistjoni ta' sew importanti, kien importanti li l-Parlament jadotta din l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni illum din il leġislazzjoni hija meħtieġa għall ewropa Rikonoxximent reċiproku tal-sentenzi tal-qorti ta' deċiżjoni tal-qorti huma fundamentali f'qasam ta' libertà, sigurtà u ġustizzja biex nevitaw li jkun hemm reat kontra persuna protetta l-istat ta' eżekuzzjoni issa qed jingħata bażi legali biex jirrikonoxxi deċiżjoni li qabel tiġi tkun ġiet adottata fi stat membru ieħor din il-leġislazzjoni hija meħtieġa għal protezzjoni ta' kontra l-violenza fuq in-nisa u vittmi oħra ta' violenza huwa pass importanti pass essenzjali biex il-vittmi jkunu jistaw jirisjedu jistaw joqodu kull fejn ikunu jridu joqodu fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant jridu jiġu inklużi fil-libertà ta' moviment. Grazzi sur President. Grazzi sur Roda, issa dwar rapport Bauer. Antonio Sibil Miktub, l-Onorevoli Dodds. Grazzi President. Il-traffikar tal-bnedmin hija kwistjoni ta' sew serja. Mill-2008 35 persuna ġew salvati mill-isfruttar ġew l-kostituenza tiegħi tal-Irlanda ta' fuq 25 minn dawn ġew salvati fl-2009. Iżda ħadd sissa għadu ma ġie sentenzjat ta' traffikar ta' nedmin dan huwa reat modern huwa reat serju u ksur tal-libertà fundamentali ta' drittijiet fundamentali tal-bnedmin. Ħafna minn nisa jiġu salvati fil-landa ta' fuq u ma' mill-vant imbiet u jinsabu hemmhekk minħabba l ta' organizzata qed jagħmlu profitt ikbar qed jisfruttaw daw in-nies kemm għal sfruttar tax-xogħol, sfruttar sesswali. Hemm ħafna aspetti ta' valur f'dan ir-rapport jiena nemmen illi dan huwa qasam fejn l-Ewropa tista' tagħmel kooperazzjoni konsiderevoli bejn il-forzi tal-Pulizija nazzjonali u infatti dawk tal-Irlanda mexxew hawnhekk jiena assjenejt fil-vot għaliex inta bilħaq nemmen illi twaqif ta' tariffi minimi hija kwistjoni tal-istati membri biss. Grazzi. Il-Senjor Takula. Grazzi, signora Dodd, sur takwila, kjart bok. President, meta na nitkellmu dwar traffikar u drittijiet tal-miedem din hija waħda mill-kwistjonijiet l-iktar serju ta' di tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nirrikonoxxu eh, kemm mi gravi din il-problema Spiss aħna nħbew wara din l-illużjoni dan problemi ġaġew salvuti iżda mhux il-każ. Irridu naraw li kulħadd jkun jista' jikseb il-ġittijiet uh, bażiċi tiegħu bl-Ingliż jgħidu traffikar tal-bniedem jew tal-umani, iżda m'hemm xejn umani f'din is-sitwazzjoni. Hija xi ħaġa kera ħafna l-mod ta' kif dawn in-nies qed uh, titteħdilhom id-dinjità umana tagħhom partikolari n-nisa u t-tfal huma l-iktar frisku, riskju. Hemm il-prostituzzjoni wkoll il-kummerċ tal-organi, traffikar tal-organi għal trapjanti. L-Unjoni Ewropea għandha tieqaf titkellem u tieħu azzjoni biex bekk fl-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nwaffqu darba għal dejjem traffikar tal-bnedmin u rridu sanzjonijiet biex bekk kulħadd ikun jista' jkollu ħajja eh, din jituża. nitkellem għal imis, grazzi ħafna. Jiena appoġġajt id-direttiva għaliex eh, din il-kustanijiet dawn il-kustanijiet kolla jihdu libertà tal-persuni tan-nies. Jiena grata li dan ir-rapport jitkellem ukoll dwar regoli għal pajjiżi u kif isaħħu r reġizlazzjoni tagħhom kwalunkwe tip ta' kummerċ jeħtieġ eh, xerrej u ġermen dawn ix-xerejja jkollu ikunu eh, nies minn pajjiżi senjuri li spiss ikunu ġirien tagħna. Rapport jitkellem dwar il-vittmi iżda jridu nżommu wkoll għajnejna miftuħa fuq is-sitwazzjoni u nwaffqu lin nies li eh, huma iktar vulnerabli li jisiru vitmi. Nies bħal zaza, nirridu eh, eh, nifuka fuq l-iskejjel għalim, eccetera, xirridu niprivaw niprevjena kemm jista' jkun. Grazzi, Signora Zabrowska. Issa nadu Signora Ronzulli. Presidenti, natlab biex nitkellem dwar it-traffikar tal bledmin Bedit, rapport repetit, xa Ronzulli. Tista' tirrepeti sin Ronzu li jiena tlab biex nitkellem dwar istqarrija tal-vot marbuta mar rapport dwar traffikar tal-bnedmin. Jiena ħsibtek li xtaqt titkellem dwar ir-remissjoni tal-persuni. Ma xtaqt titkellem dwar dan, tajjeb. Id-dispjaċini. Ma id dilek il-mikrofonu biex tkun tista' tispjega il-vot tiegħek dwar rapport Bauer. Grazie. Grazzi. Jina votajt favuri rapport Bauer ovvjament għaliex il-ġlieda kontra traffikal tal-bnedmin hija u trid tibqa' priorità tagħna. Dan il-fenomenu għandu dimensjonijiet tant kbar illi nistgħu nfissruh bħala forma ġdida ta' jasar l-iktar parti dajfa ta' soċjetà it-tfal u n-nisa jintbatu f'pajjiżi oħra u jiġu sfruttati permezz ta' forom differenti ta' prostituzzjoni, jasar u pornografija. Dan il-fenomenu kull sena jinvolvi miljuni ta' vittmi, 500.000 fl-Ewropa. Min japprofitta minn dan il-fenomenu qed jagħmel att kriminali qed jiffinanzja il traffikar tal-bniedem qed juża l-persuni bħala prodotti ta' kummerċ kif jingħad fir-rapport hemm bżonn illi nieħdu azzjoni fil-pajjiżi illi minnhom jiġu dawn il-persuni. Is-soluzzjoni nistgħu nsibuha biss jekk nagħmlu sforz komuni, irrid ikollna irrid nagħmlu azzjoni ta' trawim ta' kuxjenza b'mod kollettiv u nappoġġaw u ngħinu lil vittmi il-marew qabel kollox niġġieldu kontra l-kawżi profondi ta' dal fenomenu biex ngħinu l-pajjiżi involuti biex huma jiżviluppaw leġiżlazzjoni xirqa biex ikunu jistgħu jiġġieldu kull forma ta' jasal. Grazzi. Mr. Diva, eh, which, what report? Sur Deva kjoġbok, fuq li ma rapport tixtieq titkellem inti? Mikrofonu għal-kellim. Fuq rapport Grisbeck, tajjeb. Tajjeb, allura serna dwar rapport Grisbeck. Is-sur jar, unbat is-sur deva kjoġbok. Ikjoġbok sur jar fuq rapport Grisbeck. Grazzi, President. Jina grat ħafna l-lum fil-parlament, aħna maħniex biss qed analizzaw il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa biex niffaċilitaw il vizas u l-aspetti tal vizas iżda wkoll dwar il ftejim fl-Unjoni Ewropea fuq il-rammizzjoni ta' persuni li eh, jinsabu għaw minna eh, permess. Għalix din hija ehm, parti sħiħa tamal parti mill-ħajja li rridu nitrattaw affarijiet koroħ mhux bis affarijiet sbieħ u aħna bħala parlament 50 snin jista' jkollna forsi overview tal-midterm kif dan il-ftehim qed jiġi implementat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa u naraw ukoll x'huma l-kwestjonijiet l-konsegwenzi. Nispera li iktar tard il-Parlament Ewropew kun involut sa mill-bidunet. Grazzi ħafna sur IR, e issa nadu sur Deva. Grazzi jena xtaqt nispjega għaliex il-grupp tijaj u jiena għastjenejna fuq il-votazzjoni fuq eh, il-kapacità ta' rispons rapidu tal-Unjoni Ewropea, diżastri li seħaw barra mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin, żiedu l-effettività tal-kapacità tal-Unjoni Ewropea għal rispons għal dawn id-diżastri. Jiena però ma nistax nappoġġa talba għal eh, forz ta' protezzjoni ċivili ġdida tal-Unjoni Ewropea. Jiena nitlob li l-Unjoni Ewropea biex tikkoordina dawn il-kwistjonijiet ta' katastrofi mal-komunità internazzjonali meta dawn isseħħu eh, fil-mekkanizmi li diġa qed iseħħu bħal pereżempju fil-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili. Dinja, huwa importanti wkoll li aħna ma nkunux l-uniċi li qegħdin nirrispondu Irridu wkoll nifukaw l-attenzjoni tana fuq eh, iż-żieda fil-kapaċità eh, għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw reġuni u sottoreġuni fil zona mill-quta biex bekk dan inkunu nistgħu namlu bħala komunità internazzjonali għaliex inkella ser inkunu qed nagħmlu xogħol li bes kollu huma ma ser jkun qed jagħmlu xejn. Grazzi. Grazzi, ikolli ngħidlek, Sur Deva, li inti suppost ma kellekx tagħmel l-ispjegazzjoni tal-vot fuq dan il-punt għalli aħna ma kienix dibattitu fuq dan. Issa għamiltu m'hemmx tagħmel issa għadda. Issa fuq ir-rapport Luhan is-Sur Kalinowski. Dziękuję panie przewodniczący. Grazie ħafna President. Ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea miħomx konxi mill-fatt ta' kemm huwa importanti hija importanti l politika ta' koeżjoni għall iżvilupp tar reġuni u l-Istati membri. L-idea wara din il-politika hija li ikonna reġuni u nejnu li reġuni u li l-istati membri biex ikollhom iktar aċċess eh, għal ċertu riżorsi bħal pereżempju enerġija, eċetera. U l-idea ta' koeżjoni hija importanti ħafna l daqstant aħna rridu nappoġġaw l-isforzi kollha biex nimmaniġġjaw b'mod aħjar il-fondi. Mod partikolari nħabba li l-effetti tal-politika ta' koeżjoni jinħassu l-iktar fuq livell lokali mod partikolari f'żoni rurali. Grazzi ħafna Sur Kalinowski, is-Sur Mikolaxik. President, jiena ser nispjega il-rapport Luhan li huwa l-aħħar punt fuq din l-aġenda. Kompetitività u koeżjoni huma elementi li qed jappoġġjaw lil xulxin kompetittività tal-Unjoni Ewropea tista' tinkiseb jekk ikonna tkabbir ekonomiku li jkun sostenibbli. Fil-fatt hemm ħafna investimenti li eh, jidru li huma tajbin. Nixtieq ninfasizza l-titjib tal-infrastruttura għaliex din hija importanti ħafna l-investiment barrani f'ħafna reġuni li kontribwixxew għall-iżvilupp ekonomiku. Iżda, il-politika tal-koeżjoni kienet ukoll tajba fi żmien ta' kriżi finanzjarja U l-instrument kien effettiv ħafna biex niġġieldu l-konsegwenzi. Jien ukoll naqbel ma l-opinjoni li l kompetitività ekonomika hija relatata ma' livell tal-impjiegi u ħaddiema kwalifikati kif ukoll is-sikurtà u l-aċċess ta' servizzi pubbliċi li din hija parti mill-koeżjoni soċjali u hija importanti l-kompetitività lokali u reġjonali. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Mikolaxik, Issa wasalna fit-tmim tal-spjegazzjoni tal-voti u se nagħlqu is-sessjoni u nerġgħu nibdew fit-tlieta ta' nofsinhar. Grazzi.